nistabilixxi u ħanaqsam flimkien ma'kom. Grazzi nixtieq nrotħaj lil membri għal mistoqsijiet tagħhom u lil komissarju nominat Lord Hill għat weġibiet tiegħu issa il-komissarju nominat għandu il-ħin sabiex jagħmel dikjarazzjoni ta' elu ta' mhux itwal minn ħames minuti tista' tieħu daqsxejn aktar tal-ħin jekk għandek bżonn għaliex aħna żammejna mal-ħin u fadlenna bizzejiet ħin. Forsi tkun tixtieq tirreferi għal xi suġġetti, għal xi mistoqsijiet li ma kellekx bizzejiet ħin sabiex twieġibhom. Komissarju nominat, jekk jogħġbok. Għatina dikjarazzjoni ta' eluq tiegħek. Grazzi, President. Membri ta' dan il-komitat, nroddilkom ħajr ukoll. Jiena grat, grat lejkom tal-opportunità li tajtuni għal dan ismie. Nittama li intom stajtu tistaqsun il-mistoqsijiet li rittu tistaqsu jena wedewni smieħ ġust u eksar. Intom nemmen illi staqsejtu, staqsejtuni dak illi xtaqtu tistaqsuni ħadd nota ta' bosta kummenti u temi illi feġġew aktar minn darba jiena ħan eżamina dak li ntqalu ħan għamil segwitu ta' dak li għat li ħan għamil segwitu tijaw, issa f'dak li huwa folti, jina jiena xtaqt. Nizamina il-prinċipji, il-prioritajiet prinċipali u nejt u nisħaq dwar dak li nixtieq nagħmlu tama li dan jorbot ma' dawk li għettu intom. L-ewwel nett is-settur tal-implementazzjoni. Intemm il-ħidma ta' dak li ġabli, predeċessur tiegħi U koll, fl-ikma tal-komitat, ħalli jaġa jkun hemm stabilta fis-settur finanzjarju, ħan iddedika ħafna enerġija mill-ewwel jum ħalli regoli jisiru realtà. L-Unjoni Bankarja, MIFID, CRD erba, is-setturi kollha kemm huma. Jiena ħassejt minn din il-laqa. Il-maġġoranza ta'kom tixtieq li jiena iva intemm dan il-kompitu u il-Parlament Ewropew jiena nixtiequ jibqa' involut matul dan il-proċess. Din hija l-intenzjoni tiegħi. Nixtieq nagħmel dawn iż-żewġ affarijiet. Imbagħad punt ta' forza evalwazzjoni u reviżjoni. Punt illi sar aktar kmieni inutli jkollna regoli komuni jekk dawn ma jkunux infurzati. Iżda għanna u koll nirrevedu regoli e kif niproċedu. Irridu nqodu b'sebajnejn u nitrattaw sorsi potenzjali ġodda ta' riskju. Per eżempju, il riforma strutturali tal-banek biex nġildu nindirizzaw it-too big to fail imma mbagħad setturi oħra pa' rezoluzzjoni mhux bankarja fejn hemm mandat ċar tal ġe 20 Xenarju internazzjonali semmejnieh mhux darba. Em, perspettiva ċara minnaħa tal-Komitat Ekon, irridu nizguraw li regoli ikunu applikati, jimxu ħarir bla intoppi u japplikaw għaswiq finanzjari internazjonali. Rridu standards komuni internazjonali, rridu nivverifikaw għall-ekvivalenza u rridu nirreferu għall-regoli ta' xurxin, rridu naħdmu mal-Istati Uniti u ndaħlu il-servizzi finanzjari bħala parti ċentrali mit-TTIP. Issa dwar il-konsumaturi. Għajmu bosta punti dwar l-importanza tal-konsumaturi u l-utenti ta' servizzi finanzjarji u sens li rridu nifukaw aktar fuq il-konsumaturi u dawk li jużaw servizzi finanzjarji naqbel nistaw nibdew billi naqdu fl-imkien laqdiet tal-konsumaturi naraw u niddiskutu nistaw nħadmu aħjar is-suq intern niddiskutu dan anke vizavi settur bankarju nixtieq involvi l-kumitat ukoll din il-ħidma. Imbagħad suġġett ieħor l-importanza tal-impjiegi u tkabbir. It-teddida, l-ikbar teddida l ikbar teddida għall istabilita u naf kemmi importanti l istabilita għal ħafna persuni hawnhekk l-ikbar ta' teddida għall-istabilità hija dik ta' tkabbir baxx u livell ta' qatt għoli. Ir-regolamenti m'għandhomx ikunu mifruda mitkabbir. Iżda permezz ta' serje ta' inizjattivi, permezz tal-kappa, tal-Unjoni ta' Swieq tal-Kapital, dan jista' jkollu effett fuq l-ekonomija kollha fl-istati membri kollha nixtieq nisħaq dwar dan u ngħid li huwa proġett għat 28 stat membru nixtieq naħdem flimkien magħkom u niżviluppaw il-ħsieb tagħna flimkien. Jena ħannejn lil Jean-Claude Juncker ħalli jressa il-qoddim il-pjan ta' investiment ta' 300 biljun euro. U naraw xirwol għanda il-sistema finanzjarja imbat suġġett ieħor li ħareġ servizzi finanzjarji u anke dak li rigwardani din kwistjoni ta' trasparenza. Pala kunċett fil-fema tiegħi it-trasparenza hija ċentrali sabiex is-swieq finanzjarji jaħdmu kif suppost. Ja ċentrali wkoll sabiex ir-relazzjoni li jiena nittamra ħajkolli magħkom taħdem ħarir. Forsi xi daqiet nistgħu ma naqblux fuq sustanza imma nittama li ma naqblu li ma jkunx hemm każijiet fejn ma naqblux għaliex jiena ma nkunx wettaqt. Wettaqt dak li qed tistennew intkom dik li trasparenza u rispett reċiproku. Matul dan ismih ħareġ biċċar li jiena niddeskrivi ruħi bħala persuna pragmatika, politiku Ewropew, konsensuali, jiena inwetta l-affarijiet. U ma tantx intajjeb biex nitkellem dwarhom. Iżda biex nwettaqhom iva. Dak kollu nexxieli nikseb fil-politika ksibtu għaliex ħdimt flimkien ma' oħrajn. Il-personal tiegħi, kollegi, persuni minn bosta partiti politiċi u jekk tikkonfermaw li il-mandat jiena nixtieq naħdem bl-istess mod flimkien magħkom. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid li l-koll għandna responsabilità kbira x'nerfaw fuq spallejna f'dan il-mument kruċjali fl-istorja tal-kontinent tagħna. Iċ-ċittadini Ewropej jixtiequ li l-affarijiet jinbidlu, jinbidlu għall-aħjar u qid fit f'dan is-settur aħna jista' jkollna rwol f'dan il-proċess Jiena nittama li kolli l-opportunità li naħdem magħkom nissodisfaw din ir-responsabilità flimkien naqdu ir-wol tagħna ħalli niżguraw li kon industrija ta' servizzi finanzjali regolamentata kif suppost li taħdem fl-interess ta' kulħadd u kol tkun il-polz li jħabbat tal-ekonomija li tkun qed tikber biex bekk nindirizzaw l-sfida u l-enija li konna impjiegi fl-ekonomija, nejnu li ċittadini subu posta xol u jiena nemmen illi dan imbat iwassal sabiex timbena l-fiduċja tagħhom fina fl-istituzzjoni ta' Ewropej u wkoll itkabbar tkabbar l affessjonijiet ta' ċittadini fil-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew, President. Grazzi, Komissarju, nominat. Issa ħajkonna laqa tal-koordinaturi in kamera biex nevalwaw ismiħ mill-5 u nofs sa' seba qabel nala nixtieq nsellem lil Sharon Bowles, il-predeċessur tiegħi hija preżenti llum nrotħaj lil Jonathan Hill lilkom il-koll il-laqa hija samaluqa.